jieħu servizz b'xejn. U għalhekk ma jistax ikun hemm integrazzjoni tas-sistemi, għalfejn għandna nagħmlu hekk, għalfejn m'għandux ikollna kompetizzjoni madwar l-Ewropa, għalfejn kulħadd għandu jkollu sistema sovjetika ma timxi b'sistema waħda jitiġi deċiża mill-Konsilju jew mill-Kommissjoni. Din mhix ħaġa li se taħdem, irid ikollna kompetizzjoni fil-pagi, kompetizzjoni f'kollox. Dak huwa li jsaħħaħ ekonomija u għalfejn l-ekonomija tar-Renju Unit sejra daqstan tajjeb minkejja Brexit u l-ekonomija Ewropea ma tantx sejra tajjeb. L-Ewropa lista tinsab fistat stat ħażin ħafna anke Deutsche Bank għandu problemi, il-Banek Taljani wkoll Edin eh, fi xifer Iġifieri, Is-sistema tagħna hija superjuri u kwalunkwe tentattiv li nippruvaw nagħmlu uniformità fis sistema Ewropej ser twassal għal ħaġa waħda biss, xi forma ta' komuniżmu sovjetiku. Din hija xi ħaġa perikoluża ħafna u ideja ħażina ħafna. U aħna ma rridu jkollna xejn x'naqsmu magħha, raġuni oħra għalfejn għandna nitilqu l-barra. Move to catch the eye and Madam Grappini for one. Grazzi, l-Onorevoli Grappini. Grazzi tassew, Sinjura President, Kommissarju. Jiena ma nifhimhomx ċertu kollegi Ma rridux li jkollna sistema waħda tas sigurtà soċjali, aħna kull ma rridu li jiġu rispettati drittijiet tal-ħaddiema li huma mobbli li jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati kif fin huma l-istess kif ikollhom id-drittijiet il-ħaddiema ta' dak il-pajjiż. Aħna rrid ikollna mobilità tal-ħaddiema u ma rridux nirrispettaw dawn id-drittijiet ta' sigurtajt soċjali ejja nqablu sistema kif inhi ma' dak li qed jgħidilna dan ir-rapport. Dan huwa kompromess u jinnappoġġjah m'għandux ikollna każijiet bħal dak tal bħal dawk tal-Awstrija pereżempju fejn qed innaqsu l għat-tfal għal ħaddiema minn stat membru ieħor u smajna li l-pajjiżi oħra qegħdin jagħmlu hekk ukoll. Tridu soqoriku tridu Ewropa maquda dak li jgħid it-trattat jekk ridu niksbu dan mela għandu jkollna l-istess paga, l-istess xogħol u bl-istess mod għandu jkollna l-istess drittijiet soċjali. Grazzi. Inti sur l-anar tagħmel blue card lis sur Coburn? suppost tkellem fil-bidu Sru Gobern fissem il-partit tiegħu ma ma Ħana Ħanatik il-mikrofonu wara s-Sur Marjas biex tagħmlu mistoqsija Sur Lenners. Naddu issa Sur Marjas. Grazzi ta' sew, Signora President. Is-sistemi tas sigurtà soċjali jaqgħu taħt responsabilità tal-Istati membri. It-tieni suq ta' xogħol flessibbli u s-sistema tal-ħaddiema stazzjonati li twassal għal dumping soċjali ħawdet il-kwistjoni kollha kemm hemm lebda l-ebda sistema ta' sigurtà soċjali li għandha tispiċċa f'sistema li toffri sussidji għal pajjiżi tal-viċin. U hekk ġara bis-sistema tagħna fil-Greċja fejn kellna eluf ta' ħaddiema Bulgari fil-Greċja fil-Greċja u minn m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għal dawk li qed jaħdmu b'mod legali fl-istati membri, imma mbagħad eh, hawnhekk qed ngħidu fuq l-esportazzjoni ta' drittijiet u l-benefiċċji għal dawk li huma qiegħda sakemm jibqgħu f'dak il-pajjiż jibqgħu protetti. L-unika possibilità ta' esportazzjoni għandha tkun għall pensjonijiet Dan huwa dritt illi xi ħadd jista' jieħum miegħu meta jivvjaġġa. Dawn kollu li tiġi indirizzat hemm ukoll il-kwestjoni tal-brain drain li waslet sabiex is-sistemi tas sigurtà soċjali qegħdin tassew jiġu sfruttati. Grazzi is-sur Lenars biex jagħmel mistoqsija ma nafx jekk kux blue card aktar point of order is-sur Coburn u dawk tal-FDD laqqas biex tfaċċaw għal bidu ta' dad dibattitu u ma naħsibx li huwa ġust li wara li għat jorqot u għat jieħu l-kolazzjon tiegħu tfaċċa biex jagħmel id-diskors tiegħu jekk inti veru jimportak tfaċċa fil-ħin u parteċipa jekk ma tkunx hawn mbagħad għażla tiegħek. I'm a very fair chairperson, so Jiena President li prova nkun ġusta. Jiena jekk xi ħadd ikun fuq il-lista u jiġi jattendi nippermettih jitkellem. Issa naħseb il-messaġġ tiegħek wasal u Sur Coburn jagħmel l-allarm ferodu naqra aktar kmieni biex jaħsiblu naqra qabel. Grazzi, għaddu għal kellim għal jmiss. Tust debatti, a kontinuidade Grazzi tassew, Sinjura Kommissarju, mela il-kontinuità u rispetta drittijiet soċjali tal-ħaddiema huma importanti ħafna biex nevitaw il-frodi, kompetizzjoni inġusta, tnaqqis ta' drittijiet u li jiġu affettwat liġijiet internazzjonali aħna rridu mobilta għal Galizjani jfisser illi dawk illi ibaħru anke mill-Galizja li ta' kontribut fin norveġja li għadhom qed jistennew il-benefiċċji soċjali tagħhom. Din hija xi ħaġa li nixtieq eh, insellem lil dawk il-baħara li jaħdmu fuq il-Long Hope. Dawn jispiċċaw qed jemigraw u f'sitwazzjonijiet soċjali komplikati ħafna forsi imorru lura f'pajjiżhom ma jiġux rikonoxxuti l-benefiċċji tagħhom xi mart li jista' jkollhom pereżempju. Il-mobilità tal-ħaddiema f'pajjiżi nsejħula migrazzjoni. Jiena nixtieq, Sinjura President, inkompli nisħaq fuq din il-problema. Hemm bżonn naħdmu sakemm kulħadd jiġi trattat bl-istess mod. Grazzi l-Onorevoli Pimento Lopez. Grazzi tassew, Sinjura President. Ir aħna nirrispettaw il-progress illi sar hawnhekk sabiex garantiti ċertu drittijiet ta' ħaddiema. Il-koordinament tas-sistema tas sigurtà soċjali jistgħu jsiru biss jekk inżommu id-dimensjoni pubblika, universali u solidali li tiggarantixxi eh, li jitqasmu dawn id-drittijiet ħareġ ċar anke il-ġimgħa li għaddiet fuq il-Fond Pan-Ewropew għal pensjonijiet u anke meta nippruvaw inżidu l-età tal-pensjonijiet biex niggarantixxu s-sostenibilità tas-sistema tas-sigurtà soċjali. Dan juri illi eh, minnu minn fuq dejjem jekk mandaw jmur minn fuq. Issa aħna rridu naraw kif nistgħu permezz tal-ħolqien ta' postijiet tax xogħol ugwali niggarantixxu l-ugwaljanza soċjali. Inżidu id-drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet soċjali. Grazzi tassew. Bekk temmejna l-lista ta' kelliema tagħna nagħti l-mikrofonu lill-Onorevoli Tyson. Thank you. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant interessanti u rek fuq suġġett verament importanti. Aħna proponejna modernizzazzjoni tar regoli fuq il-koordinament tas-sigurtà soċjali sentejn u nofs ilu jiġifieri fil-ħin u aħna nedejna din il-proposta għaliex rridu nħarsu l-protezzjoni soċjali ta' grupp dejjem aktar jikber ta' ħaddiema mobbli. Fi żmien ta' bidliet demografiċi regoli eżistenti hemm bżonn li jkunu aġġornati sabiex iħarsu drittijiet taċ ċittadini b'mod adegwat. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema jeżisti biss jekk il-ħaddiema mobbli iħarsu l-protezzjoni soċjali tagħhom Il-modernizzazzjoni se tagħti lill amministrazzjonijiet nazzjonali bodu taħjar biex jiġildu kontra l-frodi u l-abbuż. Iċ-ċittadini u min ħaddem se jgawdu mill-iskadenzi li rridu ndaħlu għal kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u ċertezza legali li aħna rridu nofruha liċ ċittadini ħaddiema u negozji li jeżerċitaw il moviment ħieles tagħhom. Dan kollha huma raġunijiet għalfejn aħna ma nistgħux inkomplu nipposponu l modernizzar tal-koordinazzjoni tas-sistema tas-sigurtà soċjali u regoli rilevanti għalhekk il-Kummissjoni sserra fuq dan il-Parlament sabiex jadotta pożizzjoni wara l-ewwel qari, pożizzjoni li turi li ċittadini ħaddiema u n-negozji illi aħna jimpurtana mid-drittijiet tas sigurtà soċjali u jimpurtana wkoll dwar it-ħaddim xieraq tas-suq intern għaliex il-koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali hija essenzjali għall moviment ħieles u l-moviment ħieles tal-ħaddiema ta' minnu jaħdem mar rasu u tal-kumpaniji huwa essenzjali għas-suq intern. Jiena Nemmen illi dal-Parlament se juri li ċittadini sal-aħħar ġurnata tal-mandat tiegħu li drittijiet tagħhom jgħoddu li dal-Parlament se juri lin negozji Ewropej illi jifhem il-bżonnijiet tagħhom x'inhuma anki l-bżonnijiet tal-kumpaniji żaru medji u li l-Parlament se juri lil kulħadd li l-Ewropa kapaċi tagħmel dak li twiet. U jekk tippermettili, Sinjura President, eh, nieħu minuta oħra mill-ħin dan huwa l-aħħar intervent tiegħi f'dibattitu ta' dan il-Parlament parlament u il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u il-membri tal-Parlament mod partikolari dawk fil-Kumitat EMPL kienet dejjem eċċellenti. Naħseb illi għamilna ħafna flimkien u nixtieq nirringrazzjakom għal kisbiet kollha illi għamilna flimkien. Nawguralkom l-isbaħ affarijiet. Grazzi. Thank you, madam. Grazzi ħafna Komissarju Tyson u eh, ninsab ċerta li il-membri il tal-Komitat Empli għafu kaħjari ma jina rrit nirringrazzjak għannom taħħom, għal kooperazzjoni ta' kemm intqajt mal gruppi tal-li dejjem kellek għal qalbek l-interessi ta' ċittadini tagħna jiena u koll nawguralek l-isbaħ affarijiet għal futur tiegħek. We now give the floor for... Issa għal żewġ minuti nati il-kelma l rapporter għal żewġ minuti. Iva, Sinjura Kommissarju, l-aħħar intervent tiegħek għat imma jiena irrit ngħidlek illi jiena mdorri illi hemm din id-differenza inti urejtna illi n-nies tal-lemmin eh, jistgħu jkunu iktar progressisti minn dawk tax xelluk. U nirringrazzjak għal dan. Eh, Gandhi kien jgħid li aħna naħsbu illi eh, fil-fatt ikun hemm il-mibeda ma fil-fatt ikun hemm biss biża' U jiena smajt ħafna biża fl-interventi li saru dal-ħodu, biża illi eh, waslu n-nis jajdu l-ħmerijiet, meta wieħed jgħid pereżempju li sitt xhur ta' esportazzjoni illi li kun kiseb meta wieħed ikun ħadem 20 sena fil-pajjiż ieħor huwa rigal le jew inkella li dan se jagħmel iktar ġi tal-ħaddiema tal-tramutana milli tan-nofsinhar. Il-Parlament ħadem hawnhekk u ra illi meta jkun hemm sitt xhur ċans bniedem isib iktar għandu ċans li jerġa' jidħol fis-suq tax-xogħol milli jekk ikollu biss tliet xhur. Meta nisma' lid-deputati tal-Ewropa tat-Tramuntana u tal-Punent ma jgħidux man kelma fuq il-kumpaniji kbar illi huma jagħmlu dan id-dumping soċjali għaliex mhumiex il-ħaddiema tal-vant illi jagħmlu dumping soċjali huma l-kumpaniji kbar u xejn m'għadtu fuq dan u qatt ma tippruvaw twaqfuhom il dawn il dan l-kbar biex jorganizzaw protezzjoni effettiva l-ħaddiema tagħha. Għalhekk iva dik hija l-biża illi qed titkellem, il biza ta' dawn il kumpanji multinazzjonali illi intom eh, qegħdin tiddefendu. U dan huwa verament taqsim il-qalb għaliex meta wieħed jitlaq mill-pajjiż tiegħu u għal ċerti minoranzi tax-xelluk kif nistgħu nitkellmu dwar l-interessi ta' pajjiż tiegħu sempliċement għaliex hemm l-elezzjonijiet Ewropej u qegħdin issa ma mhux qegħdin jaħsbu fuq il-ħaddiema kollha li għandhom interessi simili rridu nafu illi huma dejjem jimpikaw il-ħaddiema ma' xulxin minflok ma joffru protezzjoni lil kulħadd għalhekk jiena llum qed nagħmel appell il-progressisti kollha f'dan il-Parlament li dawk kollha illi jaħsbu illi l-Ewropa hija sinonimu ta' progress. L-Ewropa tagħmel sens biss jekk hija twassal progress għaċ-ċittadini kollha irrispettivament minn nazzjonalità tagħhom. Dik hija l-Ewropa. Għalhekk iva nappella lil kulħadd mhux qed ngħid it-test huwa perfett u jsolvi l-problemi kollha, imma llum qed jibgħat sinjal ta' progress u ta' relazzjonijiet paċifiċi bejn il-ħaddiema ta' ġlieda kontra il-kompetizzjoni fis-salarji li rridu niżguraw permezz tiegħu illi um, l-Europa hija Europa ta' kulħadd. Grazzi. Thank you to our rapporteur. Grazzi ħafna l rapporteur kieku nistaw nissostitwixxu l-biża bit-tama u għaliex għandi l-ħin u edha fil-vena tal-poezija irrid nirrepeti dak li is isħini poeta Irlandiż. The far side of revenge. Believe that a farther shore is reachable from here. Believe in miracles and cures and healing wells And with those thoughts, I... Dawk il-ħsibijiet nissospendi is-seduta għal ftit momenti qabel ma jkollna dibattitu li jmiss fuq il-futur tal-Ewropa u nittama li jkun fi ħafna tama għax se nittaqgħu mal-Prim Ministru tar-Repubblika tal-Latvja l-Onorevoli Karinċ.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 Today is possible to start immediately everybody. Illum nistgħu nibdew mill-ewwel kulħadd jafu dan il-ħabib tagħna l ex membru tal-Parlament Ewropew, Prim Ministru tal-Latvja, grazzi tal-li ġej hawnhekk titkellem magħna biex ikonna dan id-dibattitu importanti fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Illum inti qiegħed id-dar dal-Parlament inti mitħla tiegħu sew u d-dibattitu miegħek se jkun verament faċli. Inti taf x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-importanza ta' dan il-Parlament taf ukoll lill president tal-Kummissjoni Ewropea, il-Viċi President ukoll tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk titkellem magħna inti taf illi aħna rridu li l-Parlament Ewropew ikun fil-qalba tad dibattitu politiku fuq il-futur tal unjoni Ewropea. Inti membru għad onorem ta' dan il-Parlament u għalek natik il-merħba u il-kelma. Grazzi. È aperta la registrazione elettronica per il catch the eye. Al catch the eye tistaw tatu indikazzjoni li tixtiequ titkellmu wara l-intervent tal-Prim Ministru Karinċ. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Aziz President Tajani, President Juncker, Aziz membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, ħbieb. L-ewwel nett eh, rrid ngħidilkom illi verament kontent li nista' nitkellem magħkom fuq dan is-suġġett tant importanti li huwa l futur tal-Ewropa. Bħalma tafu għal kważi 10 snin jiena ħdim hawnhekk fil-Parlament, kont membru tal-Parlament. U tallimt ftit affarijiet mhux ħażin imma biex titkellem hawnhekk f'tal-Parlament eh, trid tkun taf għalmenu tliet lingwi għaliex inkella ma tagħmel xejn. Għalhekk dan huwa il-mument tal-lingwi mhux faċli għalija biex nitkellimkom bil-Franċiż, il-lingwi na Imma biex eh, nagħmel diskors ħieħ il-sini tqil. Issa ħanitkellem bl-Ingliż, ir-raba lingwa tiegħi. was, waslu l-bidliet tmim il-mandat, waslu l-elezzjonijiet u għalhekk wasal żmien għal-riflessjoni. Imma qabel ma nħarsu l-qoddim irrid inħares nagħti daqatajn lura lejn l-istorja biex noħloq kuntest. Il-Latvja. L-Ewropa. X'jaqadhom lill-Ewropej flimkien? Meta tieqafu taħseb hija l-istorja komuni illi tiġi mill-Greċja antiki, mir-Ruma antika permezz tal-Kristjaneżmu eh, li nxteret u din eh, il-Kristjaneżmu illi nfirex mal-Ewropa kollha u l-aħħar li wasal kien fil-pajjiżi Baltiċi li kienu għadhom ma seħbux ma sarux parti minn dan il-wirt reliġjużu kulturali wa biss fil-seklu 13 li il-paplu, il-papa fruma għal Iva għal kroċata kontra dak li ma kienu insara fil-Balkani. Minn dak iż-żmien law, il-pajjiż tagħna għadda minn ħafna bidliet, ħafna żviluppi, ħafna taqlib li għaddew minnhom il-bqija tal-pajjiżi rinaxximent, il-, -il bosta fażijiet oħra illum il- pajis tagħna illum huwa Luteran hemm ħafna Kattoliċi fil-naħa tisfel u fix-xlok. Aħna naraw lil nafusna bħala parti mill-Ewropa ta' fuq. Aħna pragmatiċi, paċenzjużi, razzjonali u nirrispettaw il-liġi. U f'din il-kultura hemm ħafna kreattività u sens ta' intrapriża. Għal mijiet ta' snin wara illi wasal il-Kristjaneżmu il-pajjiż tagħna eh, kien maħkum militarment kultant mill-Ġermanja, mill-Polonja, drabi oħra mill-Iżvezja u drabi oħra wkoll mir-Russja. U eh, tul dan iż-żmien eh, żammejna l-identità, l-lingwa u l-kultura tagħna u kien biss fl-aħħar tal-ewwel gwerra dinjija fl-1918 illi iddikjarajna l-indipendenza. Unbad domna sentejn oħra sabiex il-kelma Eh, indipendenza issi realtà sakemm ħlisna mill-armati li kienu għadhom f'pajjiżna. U jekk tridu tisimgħu fuqi il-nannu tiegħi missier missieri daħal fl-armata tal-żar bħala soldat u mbagħad sar soldat tal bolxevik ġilet rivoluzzjoni kontra sar u meta l-unità tiegħu semat illi il-pajjiż tagħna kien iddikjara l-indipendenza ġie dar u sar ġelliet għall-indipendenza. Dik kienet storja tipika ta' dak iż-żmien. Pajjiżna żviluppa bejn il-gwerer u mbagħad waslet it-tieni gwerra dinjija għamlet ħafna ħsara madwar l-Ewropa u mbagħad wasalt jien. Jiena it-tifel ta' refuġati, refuġati tal-gwerra. Il-ġenituri tiegħi kienu eh, tfal fl-1944 u ħarbu mill-Latvja lejn l-Iżvezja. Madwar 5,000 persuna mill-Latvja marru l-Iżvezja, bosta iktar marru l-Ġermanja, kif l-Armata Sovjetika kienet se biex teqret il-pajjiżna għat-tieni darba. Il-ġenituri tiegħi kibru fl-Iżvezja, iltaqgħu, iż-żewġu, u mbagħad emigraw fl-Istati Uniti fejn twellit jien flimkien ma' ħuti bniet. Jiena ġejt għall-ewwel darba l-Latvja fl-1984 kont l-iskola fl-aħħar skola tar refuġati l-skola sekundarja għar refuġati f'Münster fil-Ġermanja dik l-ewwel darba li jiena mort il-Latvja kienet dinja kompletament differenti, pajjiż differenti, kollox kien Gris, ħadd ma kien jitbissem fit-toroq, soldati sovjetiċi, kullimkien, kien kollox miktub bir-Russu, kien hemm nuqqas ta' investiment u dana kien jidher fl-infrastruttura, fit-toroq, fil-pontijiet, kull fejn tagħti tħares bajnejk kollox kien qed jisfaxxa fix-xejn. Mbagħad waslet is-solidarjetà fit-tmenijiet u waqal ħajta Berlin fl-1988. Mbagħad ksibna l-indipendenza fl-1989 1991 u żviluppajna istituzzjonijiet demokratiċi, intrapriża ħilsa, sistema bankarja, ekonomija tas-suq mill-iħnet mis xej U fl-2004, 13-il sena wara li rġajna ksibna l-indipendenza tħalna fl-Unjoni Ewropea u fin-NATO. Minna u ftit ġimgħat oħra se niċċelebraw 15-il sena minn meta aħna itħallna fl-Unjoni Ewropea u nista' ngħid ta' pajjiżi illi qatt ma ddispjaċina illi issiħibna fl-Unjoni Ewropea mank darba mank għal ġurnata. Mela, x'inhi l-Unjoni Ewropea? L-ewwel nett u dana irrit nisħaq fuq u hija unjoni ta' valuri libertà, demokrazija u stat ta' dritt. Storikament fl-Ewropa meta kienu kunem tilwim, kien konna insolvu l-problemi tagħna bil-ġliet, bil-erda, bil-gwerer. Ullum x'namlu? Niddiskutu, niddiskutu, niddiskutu, nivvotaw, imma żgur dan huwa mezz aħjar minn kif konna namlu l-affarijiet qabel. L-Unjoni Ewropea hija wkoll eh, fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku, fil-qalba tagħha hemm is-suq uniku bil-permezz tal-ftuħ tal-frontieri tagħna għal xulxin ħlaqna wieħed mill-ikbar swieq fid-dinja iktar minn 500 miljon persuna, kważi ekwivalenti għall-Istati Uniti, meqjusa bħala l-iktar ekonomija b'saħħitha fid-dinja. Imma fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet ma tantx huma sejrin sew il-koll nafu bħala politiċi illi hemm ħafna sentiment kontra l-Unjoni Ewropea hemm politiċi li qegħdin joffru tweġibiet sempliċi wis għal kwistjonijiet verament komplessi. Ħafna drabi ngħidulhom li huma populisti dawn. Il-messaġġ sempliċi tiegħi huwa tiġġildux kontra il-populisti għax ta' xejn. Ippruvaw ifmu għalfejn in-nies qegħdin jagħtu kasom lil populisti, għalfejn in-nies huma mdejqin. Mela, in-nies għalfejn huma mdejqin, x'ġara, ejja morru lura 10 snin l-2008 l-2009 e, e, falli bank fl-Istati Uniti kultant jiġru affarijietek u din waslet għal kriżi bankarja madwar id-dinja b'mod partikolari fl-Ewropa li waslet imbagħad għal kriżi ekonomika l-ikbar kriżi li kellna mill-Depression il-PDG f'pajjiżi naqas b'25% waħda mill-ikbar eh, nuqqasijiet f'xi sena u nofs ta' pajjiżi oħra waqgħu wkoll imma mhux daqshekk. U mbagħad x'ġara ftit snin ilu il-kriżi tal-immigrazzjoni meta konna qegħdin nibdew inqumu fuq saqajna mill-kriżi ta' qabilha. U waslu ir-refuġati għaliex kien hemm rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab u Afrikani u baddin waslet għal kriżi politika. In-nies illi ma baqgħux jemnu fis-sistema u nifhem għaliex u aħna rridu ngħinuhom biex jerġgħu jiksbu din il-fiduċja. Malek meta nħarsu lejn il-votanti fuq xiex huma imħasbin. Jien naħseb hemm erba' l-impjegi, il- l-stil tal-ħajja tagħhom u l-livell tal-għexin tagħhom u l-immigrazzjoni, l-ambjent u s-sigurtà u s-sikurezza. Jekk nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa, irridu nindirizzaw dawn l-erba punti. Mela, fuq l-impieċ se ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmu biex tixpruna il-ħolqien tal-impjegi u dana nsejħulu is-suq uniku meta kont eh, tifel kont naf eh, ħrafa ta' Izop fejn missir kollu tlet subien u eh, jati azba lil wieħed minnhom u jgħidlu waqsama il-qasba u t-tifel jaqsama u mbagħad jagħmel l-istess mal ieħor. U mbagħad jagħti lit-tifel qatta qasab flimkien u jgħidlu waqsama di liħor aqsama u lebda wieħed minnhom ma felaħ jaqsama il-qatta tal-qasab, jiġifieri meta inti tkun waħdek faċilment ikisruk imma meta nkunu maqudin nkunu b'saħħitna u dak huwa l-ġmiel tas-suq uniku. Iva għandna sfidi għal-suq intern, sfidi li qed jiġu minn barra il-ċina edha tissaħħaħ u l-amministrazzjoni fl-Istati Uniti ma domx isom jemnu illi għandhom rwol importanti fl-organizzazzjoni tal-affarijiet li qed jiġu madwar id-dinja u l-kummerċ dinji. X'ingħidu fuq iċ-Ċina pajjiż illi bil-miftuħ jissussidja l-industriji kbar tagħha u dawn qegħdin jiġu l-Ewropa u jikkompetu b'mod żlejali. Imbagħad il-kumpaniji Ewropej m'għandhomx aċċess indaqs sa swieq Ċiniżi xini tweġiba jiena ikolli ngħid illi t tweġiba għal kompetizzjoni zlejali mhuwiex il-protezzjonizmu. Ma nistawx nagħmlu kif qed jagħmlu il ċiniżi ma rridux insiru bħaċ-Ċiniżi, imma għandna nħeġġu li ċ-Ċiniżi jsiru aktar bħalna u jiftħu s-suq tagħhom. Aħna għandna ħafna saħħa bħala Unjoni u bħala suq uniku u dan, eh, din is-saħħa rridu nużawha imma mhux bħal qasab individwali imma bħal qatta qasab illi ma jistgħux jinqasmu daqshekk faċilment. Fiħdan l-Unjoni Ewropea għata għanna ħafna sfidi li rridu niffaċċawhom u dan għandu x'jaqsam mal-ostakoli li għatem internament għassu uniku partikolarment fil-qasam digitali u anki fil-qasam tas servizzi u staqsu lilkom infuskom għalfejn l-ikbar kumpaniji tal-internet għalfejn qegħdin fl-Istati Uniti flok fl-Ewropa. Naħseb it-tweġiba hija ovvja għaliex l-Istati Uniti għandhom zona dollaru, għandha gvern federali u budget federali u m'hemm ebda ostakoli bejn l-istati għal kummerċ. Għandhom suq uniku iċken minn tagħna 330 miljun tagħna ikbar imma għad għandu wis ostakoli għalhekk jekk aħna rridu illi nkunu champions nazzjonali m'għandniex nawġu il-liġijiet tal-kompetizzjoni biex noħol u b'mod artifiċjali champions nazzjonali. Irridu neħu l-ostakoli li hemm fis-suq uniku sabiex dawk il-kampjuni jsiru kampjuni waħedhom sabiex jistgħu jindirizzaw id-dinja l-Istati Uniti u anki iċ-Ċina. Waħda mill- sinsliet u pilastri ta' suq uniku jas sistema finanzjarju ġifiri l banek 10 snin ilu l-ikbar teddida li faċċaw il-banek kienet il-likwidità u aħna ħlaqna sistema sabiex niżguraw illi ikunem sorveljanza tal-ikbar banek biex nizguraw illi il-banek ikunu għadhom memma da fil-ħodu meta nistempħu. Imma f'dawn l-ħara 10 snin id-dinja imbidlet, il-likwidità ma problema għandna problema oħra, it-terrorizmu fl-Ewropa u il-finanzjament tat terrorizmu u dana kif jiġri permezz ta' fondi illeċiti illi jaddu mis-sistema bankarja Ewropea. Mela, x'qegħdin nagħmlu fuq il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Jiena kont co-rapporter ma' Sinjura Sargentini fuq l-aħħar żewġ direttivi kontra l-ħasil tal-flus u tal-limt ftit affarijiet mhux ħażin fuq il-politika. L-AML hija fuq l-evalwazzjoni tar riskju u t-tnaqqis tar riskju ta' flus um, maħmuġin li jidħlu fis-sistema fil-vant tal-Europa għanna il-Russja ekonomija qawwija u dawn l-aħħar 20 sena il-flus mill-Russja eh, irridu joħorġu għaliex għaliex l-Europa jassikura għandha l-istat ta' dritt u fl-Europa ħadd mhux jaqbad joħodlok il-flus kif ġipu laħa ma jististax. Mela dawn il-flus irridu jidħlu fl-Europa. Forsi ftit minn dan il-flus u mandaf imma mhux kollha, imma il-kriminali li għandhom dawn il-flus maħmuġin mhux qed nitkellem dwar nies illi irridu jottimizzaw il-nefqa tat taxxa tagħhom imma nies li jridu eh, ċaqalqu miljuni ta' euro qegħdin jittajru u jaraw fejn huma l-ħoloq l-iktar dajfa fil-katina. F'tal-pajjiż tista' tagħmel hekk, f'tal-pajjiż tista' tiżgiċċa minn hawn jew minn hemm. U l-pajjiż tagħna kien parti minn din il-katina ma mhux waħdu għaliex il-ħasil tal-flus hija problema Ewropea. Minn mindu jiena sirt Prim Ministru jien m'għandix paċenzja li noqgħod nistenna biex kulħadd jagħmel li għandu jagħmel, bdejt jien bdejt namel jiena f'pajjiżi sabiex ikonna l-iktar sistema bankarja reżiljenti u nadifa fl-Ewropa. Minn hawn ftit żmien ieħor nista' niġi hawnhekk u nagħtikom sistem. Nista' nagħtikom lezzjoni fuq kif tnaddaf is-sistema bankarja. Irridu neħilsu mill-ġrieden, mill-firien. mill ġrieden mill mill ġrieden mill firien Issa, Iva, il-kriminali forsi jkunu telqu mill-Latvja għal-issa, imma sfortunatament ma telqux mill-Europa, għalek kullħat irrit jeqret il-firin. Għalek, l-AML titkun ċentralizzata bħal supervizjoni prudenzjali dan huwa pass importanti il-qoddim. Mela, ħaġa oħra li tħassibni dwar il-votanti, l-immigrazzjoni u il-mod kif dan jeffettwa il-ħajja tagħhom ta' kuljum m'hemmx tweġibiet faċli, jiena m'għandix soluzzjoni, naħseb ħadd m'għandu. Il-verità hija li l-Ewropa hija destinazzjoni eċċellenti biex tiġi tgħix u taħdem għan ekonomiji stabli, demokraziji stabli, għaw l-istat ta' dritt, għanna l-libertà tal-individwi u ħafna mill-ġirin tagħna m'għandhomx dawn l-affarijiet u iktar ma tissaħħaħ l-autokrazija il-pressjoni biex n-nis jitilqu minn dawn il pajizi u jidħlu fl-Unjoni Ewropea se tiżdied mhix se tispiċċa. Pajjiżi kellu wkoll semu eh, tal-immigrazzjoni waqt l-okkupazzjoni sovjetika kien hemm iktar minn 700,000 immigranti li waslu f'pajjiżi ġifieri terz tal-popolazzjoni tagħna aħna żewġ miljuni u waslu lna 700,000. Il-gvern tagħna ma' ma, ma sadajja ċejna, xaħna ma kenniex gvern, Moska kienet tagħmel id-deċiżjonijiet għalina, kienet tieħu d-deċiżjonijiet kollha, insew għal deċiżjoni insew li kulħadd jgħid tiegħu, u wara li ksibna l-indipendenza x'għamilna fuq dil problema. Għammin ħdimna fuq l-integrazzjoni. Trid taħdem ma' dawn in-nies, taħdem fuq is-sistema tal-edukazzjoni, tinkludi lin-nies fil-kultura tagħna, inkludu lill-immigranti fil-kulturi tagħna. Bek biss nistgħu nimxu il qudiem ma tistax twaqqafhom il dawn in-nies milli jiġu fl-Ewropa Iva, jippreferu li jiġu hawnhekk, imma ma nħallu għom jidħlu u ma nintegrawhomx, irridu nintegrawhom. Però mill-banda l-oħra irridu nagħmlu xi ħaġa biex intaffu ftit il-flussi. U għalhekk din issa rridu naraw se nagħmlu fuq il-frontieri esterni u hawn tidħol il-Frontex din tittissaħħaħ għaliex jekk nistgħu nuru l votanti tagħna li għandna kontroll fuq il-frontieri esterni, il-frontieri interni jisparixxu ma jkollniex l-istess sitwazzjoni kif li kellna ftit snin ilu fejn meta biex tivvjaġġa bejn Strasburg u l-Ġermanja e, hemm il-pont hemmhekk u jkun malu u jkun hemm il-kontrolli ma jistax ikun. Għandna bżonn frontieri interni miftuħa sabiex is-suq uniku jaħdem, jiġifieri l-frontieri esterni jridu ikunu imħarsa, irridu inħalsu għal kampi ta' rifuġati inevitabilment, irridu nifinanzjaw l-ekonomiji u l-istat ta' dritt f'pajjiżi terzi ħaġa oħra li hija inevitabbli. U rridu naħdmu fuq l-integrazzjoni. L-Ewropa hija għaqda ta' għalissa 28 pajjiż sovran li għandhom l-identità nazzjonali tagħhom. U huwa importanti ħafna li nżommu l-identitajiet nazzjonali tagħna, il-kulturi tagħna u tradizzjonijiet u <clears throat> n-nies illi jaslu irridu jaddattaw ruhom fil-pajjiżi tagħna għaliex hekk imorru l-affarijiet u fuq dan irridu naħdmu jekk aħna nistgħu nuru illi qed inħarsu l-frontieri esterni u nistgħu nintegraw lil dawk in-nies illi jaslu, il-votanti ma jibqgħux jibżaw daqshekk mill-immigrazzjoni. It-tielet ħaġa li tħassibni l-ambjent il-bidla fil-klima, Mhux se noqot nidħol ħafna dettalji, tafu li hija ħaġa verament qiegħda tiġri <clears throat> il-bniedem u il-ħruq tal-żejt u tal-gas jgħat eh, eh, eh, jgħamil is-sitwazzjoni għar irridu aktar użu ta' enerġija li tiġġeddet, aktar użu effiċenti tal-enerġija da' kollu jrid issir. Imma mbagħad irridu niftakru li mhux kull pajjiż għandu l-istess taħlita enerġetika. F'pajjiżi qegħdin kważi 40% fl-użu tal-enermija li tiġġedded. Qegħdin fuq quddiem aħna ma mhux kulħadd huwa hekk. Ħafna pajjiżi jiddependu għadhom ħafna fuq il-faħam u ma nistgħux sempliċement noħolmu illi m'għadniex nużawhom il-karburanti fossili. Irridu naħdmu naraw se nagħmlu hemm bżonn iż-żmien. Issa, rridu jekk għana rridu nħaffu irridu nagħmlu bidla strutturali u din għal darboħra jiena persuna favur is-suq uniku irridu niftħu is-suq tal-enerġija għal kompetizzjoni. Irriti kollok il-kompetizzjoni sabiex navvanzaw fuq l-enerġija minn ejjun li jġeddu. Ħafna pajjiżi irregolaw il-prezzijiet tal-elettriku. Kull il-konsumaturi iħalsu l-istess rata kull ġurnata kull ħin, jiġifieri ma jqogħdux jaħsbu meta din ixal il-washing machine, ma jimpurtax għax il-rata ma tinbidilx. Imma f'dawk il-swieq fejn il-kompetizzjoni għam miftuħa hemm fornituri ta' servizzi li jgħinuk tirregola għaliex inti tixtri l-elettriku skont il-prezz. Il eh, u għalhekk ikonna il kapaċità biex inti tforni dak li hemm bżonn waqt il-momenti meta jkun hemm l-ogħla talba. Għaliex jekk inti tista, per eżempju, tnaqqas it-temperatura tal-friġġ bigrat jew tnej, ara kemm nifrankaw. Imma jekk inti trid enerġija minn eju li jiġġeddu jrid ikollok swieq li mhumiex irregolati, kompetizzjoni kullimkien. Ir-raba punta tħassib is-sigurtà u s-sikurezza. Din tfisser affarijiet differenti għall Ewropej differenti. Naħseb li meta naħsbu fuq sigurtà u sikurezza hemm min jaħseb fuq il-teddida ta' migrazzjoni mhux ikkontrollata. Eh, Il-terrorizmu xi ħaġa li jitħasseb li kulħadd il-naħa tal-Polent tal-Ewropa naħseb li kbar teddida hija l brexit mhux kontrollat, mhux biss għall kummerċ imma anki għall paċi fl-Irlanda ta' fuq Din, dan, dan, dan, din tħasibna ħafna, jinġej mill-Latvija u meta naħsbu fuq is-sigurtà, eh, aħna naħsbu fir-Russja. Ir-Russja għandu gvern illi għandu politika waħda bażika huwa konvint konvint li nsibuha fil-dokumenti ta' politika tagħhom illi huma imdawrin b'ħafna edewa li lesti jattakkaw din hija l-idea tagħhom. Allura biex jiġġieldu jippruvaw idajfu lil dawk li huma kontrihom. Iżda din mhijiex l-ikbar tedida għandna NATO għandna l-mod ta' kif aħna lesti għal dan. Iżda il-problema hija l-informazzjoni leali u mhix korretta. Gideb. Aħna kollha għandna dan l-apparat fuq id-desk tagħna jew fil-boot il-mobiles u qegħdin dan iż-żmien fejn għandna aċċess illimitat għall għarfien għall-fatti u tista' titgħallem ħafna affarijiet imma Jidher ukoll illi l-medja soċjali huwa mod perfett ta' kif ehm, ixxerret il-propaganda u ehm, tbiddel l-affarijiet mill-ewwel u hekk kif in-nies immorru lil-in mill-fatt li jġibu l-informazzjoni minn ġurnalisti etiċi li jivverifikaw ir-riżorsi tagħhom hemm ħafna iktar nies li qegħdin jaqraw l-aħbarijiet tagħhom minn fuq il-medja soċjali u allura naħseb il-importanti li naħsbu b'mod serju kif ħan leġislaw il-pjattaformi ehm, għal fornituri fuq l-internet għal kontenuti li qed jixxerret. Din hija biċċa xogħol ibsa għaliex eh, diffiċli ssib bilanċ bejn ir-responsabilità u li tintroduċi ċensura bħala Latvjan jiena qatt ma appoġġja li jkun hemm ċensura għaliex hemm wisq storja f'dan l-aspett. Imma importanti li nsibu dan il-bilanċ għaliex dan qed jaffettwa l-ħajja ta' kuljum kif qegħdin jagħmlu biex jaqsmu s-soċjetà kif biex iġelduna u ma nibqgħux eh, nħindu gost flimkien pereżempju. Pereżempju fil-tilqim eh, fejn fejn tista' fejn tista' tara ġejja din l-idea li li mit-tfal tiegħek ħadd wasal l-awtiżmu dejja mir-Russja, il-sors minn hemmhekk ġejja u sa' hemm reperkussjonijiet fl-Ewropa. L-immigrazzjoni, dibattitu, hemmhekk ukoll hemm ir-Russja, il-Brexit, e, ir-Russja involuta ħafna, għandna din e, l-idea e, ta' George Soros fejn hemm min qed jimmina l ħajja tagħna. Dan kollu ġej minn sors wieħed jekk aħna mhux se naċċettaw dan il-fatt ma nistgħux nibdew nindirizzawha u allura għas-sigurtà u s-sikurezza militarment il-pajjiż tiegħi jinvesti 2% tal-GDP tagħna fil-militar. Aħna parti mill-NATO u nemnu li kulħadd għandu jagħmel hekk. Imma l militar huwa biss parti waħda minn din preparazzjoni. Imma rridu niġġieldu wkoll ix-xrid ta' informazzjoni ħażina u hemmhekk irid ikun hemm leġiżlazzjoni. So, finally, Fl-aħħar net, jiena kieku minix politikant eh, Latvjan li kieku ma nsemmi xejn fuq l-MFF il-qafas eh, finanzjarju multianwali, xi ħaġa li aħna l-koll qed nippruvaw eh, naħdmu fuq. Jiena naqbel bisħieħ mal-Parlament li l-Ewropa għandha tinvesti iktar fuq riċerka u l-iżvilupp. Iż-żgħażagħ li verament ħajoħolqu l-impjiegi, il-ġid u tkabbir għal ġejjieni. Din hija importantissima. Imma huwa importanti ħafna wkoll illi hekk kif qed ninvestu fir-riċerka u l-iżvilupp ma nħarsux biss lejn ħames kapitali biss, bit kapitali, ma fl-Ewropa kollha għaliex l imħuħ intelligenti qegħdin fl-Ewropa kollha u jekk naħsbu li l-eċċellenza tiġi konċentrata biss minn ftit pajjiżi imma nkunx qed nofru dan is-servizz lil kulħadd. Iva rridu ninvestu fir-riċerka u l-iżvilupp imma din titkun għall-Ewropa kollha kemm Il-koeżjoni, koeżjoni hija importanti ħafna imma titkun waħda intelligenti rridu nkunu ċerti li r reġjuni kollha qegħdin jingħaqdu u jitjiebu. Imbagħad fl-aħħar mhux l-inqas il-bdiewa fl-Ewropa nafu li eh, għall-bidu tal-budget Ewropew kienet fuq il-pak. Eh, hekk kienet ftit snin ilu, imma da importanti. Issa qegħdin f'opportunità storika li niġġieldu din l-inġustizzja. Il-bdiewa Ewropej kollha jikkompetu fl-istess suq. Ġifieri id-bieħ xi jgħet id fil-prezz tas-suq. Aħna nissussidjaw eh, il-pagamenti dirti l-bdiewa, imma ma nissussidjawx l-bdiewa tagħna b'mod ugwali eh, laqas fl-ispejjeż u l-pajjiżi eh, li qegħdin fl-aktar fil u huma dawk il-Baltiċi, Latvja, eh, litwana u l-Estonja, qed nmorru lura l-1900 għal snin disajnijiet. il bdiwa tagħna qegħdin jikkompetu mal bdiwa kollha l-oħra. L-unika mota kif jistgħu jikkompetu huwa li eh, jitilfu l-benessi tagħhom. Huma sforzati li jippruvaw jikkompetu ma' kulħadd. Jekk jekk nissussidjaw ma nissussidjaw l-ħadd ma sibx ħanastu fis-seba